Awwi seħ fin-Nepal. Il-numru ta' vitmi qed joqrob l-4000 ruħ. 6500 ruħ oħra spiċċaw e, eh, bil ġriħi Ninsab ċert li jintom rajtu stampi minn u ritratti minn dan il-post. ħafna villagġin erdu, postiet erdu il-toro, issa impossibbli li għet jisruq fuqhom m'hemmx mezzi ta' trasport fil-pajjiż. Il-pajjiż eh, għandu ħafna problemi bħalissa anke fl-isptarijiet m'hemmx eh, elettriku u nuqqas ta' ikel u ilma għax xolp. Dan huwa l-ar terremot fil-Himalajas għal aktar minn seklu. Mit elf tifru tifla li għandhom bżon ta' għajnuna għajnuna umanitarja. Nasab li aħna bħala parlament għanna nilqaw nilqaw din nistidina u natu din l-għanuna umanitarja u nistidnu l-organizzazzjonijiet internazzjonali kollha biex jagħtu din l-għajnuna malajr kemm jista' jkun. Aħna qegħdin naħsbu f'dawn il-vitmi u nixtiequ nuru solidarjetà ma' dawn il-ċittadini tan-Nepal li għaddejjem minn żmien diffiċli. Sinjuri, il-ġimgħa l-oħra kellna naufraġu ieħor ikraħ fil-Mediterran bejn 800 ruħ u 1000 ruħ dan l-inċident. Persuni illi telqu minn pajjiżhom biex jaħarbu il-gwerra, il-ġuħ u l-faqar u kellhom tama li ser isibu ken fl-Ewropa. Naħseb li jintom taħsbuha bħali, tħossukom bħali, jiena nixtieq illi namlu minuta silenzju. U jiena isna kull naħseb li kull sessjoni e, inħossuna l-istess mod dejjem nibdew naħsbu fil-vitmi imma xejn mu qed isir fuq il-livell politiku biex jiġu evitati dawn it-tip ta' diżastri. Fil-plenarja se jkollna diskussjoni dettaljata dwar dan il-suġġett. Dan il-punt jiena għajjimtu fl-ħar sessjoni bħal bosta minnkom jiena għajt xukjat wara dak li ntqal fl-ħar sessjoni plenarja u nittama illi ma jkollniex bżon minuta oħra ta' silenzju fil-plenarja li jmiss. Jiena irċevejt ukoll numru ta' messaġġi minn għandkom stess illi battu dan il-messaġġ simili. Li minħabba din is-sitwazzjoni drammatika u minħabba l-fatt illi minuta silenzju għandha tkun biss f'sitwazzjonijiet ta' eċċezzjoni, iżda m'għandniex sum ir rispett għal dawn il-vitmi U għalek jiena nixtieq nitlobkom li namlu minuta silenzju għal vitmi fil-Mediterran u l-vitmi fil-Nepal, jekk joġobkom.